azzjoni nixtiequ nagħmlu appell il-Kommissjoni biex um, din tal-aħħar tagħmel inizjattivi ta' regolamenti iktar ħorox. Grazzi ħafna. Issa naddu għal vot. Stanza lunghe, complesse, quindi vi prego. Anna votazzjoni twila, ġifiri, ek joġobkom, ikkonċentraw ħalli ma fuxħin Għanit kelmu, issa l-votazzjoni proċedura semplifikata tal-rapport Paljadelli dwar il-tikketta tal-patrimonju, ċertifikat tal-patrimonju Ewropo. Niftaħ l-votazzjoni, kulħadd vota nagħlaq l-votazzjoni. Il-vota 556, 497 favur, 18 kontra, 41 astensjoni. Nifraħ il-rapporter. Issa għan nivvotaw fuq il-parteċipazzjoni tal-Svizzera fil-programm Youth for, Youth for Action u s-iwa rapport tas Sinjura Pack. Mela nivvotaw favur, kontra, astensjonijiet di nifraħ il-rapporter. Issa se nivvotaw fuq il-rapport tas Sinjura tas-sur sajer dwar il-kontroll minnaħa tal seti membri tal-eżerċizzju tal-poteri tal-implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni. Għanna 25 emenda mill-Kumitat ġuri nivotaw favur kontra astensjonijiet taddi. Nivvotaw l-emenda 18 b'vot separat l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda eh, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet u taddi L-emenda issa 30 favur kontra astensjonijiet ma eh, din l-emenda ma tintlaqax ma taddix. Issa nivvutaw fuq il-partit li tikkorrispondi tal-emenda 28 favur kontra astensjonijiet taddi Issa l-emenda 28 favur kontra astensjoniet approvata. Issa l-emenda 29 eh, taqa. Wara l-premessa numru 14 l-emenda 31 ġirtirata. tirata. Issa għanna l-proposta tal-komitat kif ġiet eh, emendata favur kontra astensjonijiet taddi mela għanna l-abbozz ta' rezoluzzjoni leġislativ issa votazzjoni nominali. Niftaħ votazzjoni, nalqa votazzjoni. 567 favur erba kontra 18 astenzjonijiet nifraħ il-rapporter. Issa ħanivvotaw fuq il-rapport ta' Sinjura Andre Kiena dwar id-drittijiet tal-bniedem eh, fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-Unjoni dwar din il-kustjoni. L-emenda numru 10 permezz ta' vot nominali. Niftaħ il-votazzjoni votazzjoni maluqa. Mitejn 245 favur, 348 kontra estensjoni waħda iġifri l-emenda ma taddix. Nivotaw fuq l-emenda 11 u kol permezz ta' votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 302 favur 282 kontra u disa astensjonijiet l-emenda taddi. Paragrafu 54 le għatneħu zban skużawni nivvotaw fuq l-emenda numru 12 u kol votazzjoni nominali niftaħ l-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Mija 138 favur, 457 kontra, ħames astensjonijiet. Sekonda, 138 favur, 457 kontra. o? Kuni kollegi. Dawk li għaw xie inti il-kollegi qed jgħidlek li inti m'hemmx għalfejn toqgħod tgħid in-numri qegħdin il-ħamis u m'hemmx għalfejn qogħdu ndumu hekk. Grazzi. Ma kienx suġġeriment kont qed ngħidlek biex qed jgħidu l-oħrajn. Mela, l-emenda ma taddix. Issa, Sur Hawet għandu emenda bil bil-fom. Aħna Eh, nixtiequ neħħu il-kliem fil-Kroazja. Għaw xaħat li ma jaqbilx le mela favur kontra astensjonijiet fuq dan il-paragrafu 54. Issa nivuta fuq l-emenda numru 4 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emendi 2 u 5 ma l-istess u nivutaw permezz ta' votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. L-emenda ġi taddi. L-emenda numru 3 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nagħlaq votazzjoni. L-emenda tgħaddi nivutaw fuq il-paragrafu 83 favur kontra astensjonijiet mill-lider il-paragrafu l-għajni hawnhekk. L-emenda 24 favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 8 għanna votazzjoni nominali niftaħ l-votazzjoni. Nalaqa. L-emenda ma taddix. L-emenda issa sitta favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 22 favur kontra astensjonijiet taddi. Signor, Sur Zlobeda, grazie ħafna, presi, Signora President, peress li fuq lista tal-vot manna lebda ħjil ta' dan fuq it-tieni parti supposta għandna votazzjoni miftuħa. Mela, mela. 25 favur kontra taddi it-tieni parti peress li kellna split vote hawnhekk favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw iva niftaħ votazzjoni nalaqa l-emenda taddi l-emenda issa Paragrafu 115 eh, jaqa. L-emenda 13 votazzjoni nominali. Niftaħ votazzjoni. Nassal la laqa. L-emenda ma taddix. Issa nivotaw fuq il-21 favur kontra astensjoniet taddi l-emendo 14 permezz ta' votazzjoni nominali nifta votazzjoni nalaqa. L-emenda ma taddix. L-emenda issa 15 permezz ta' votazzjoni wkoll nominali niftaħ il-votazzjoni nalaqa l votazzjoni L-emenda ma taddix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 min ma jaqbilx naddu issa l-emenda seba u kol għanna emenda ta' signora Andra Kiene għanna emenda l-emenda numru seba jien ħanaqra il-tekst. List of individuals responsible for human rights violations such as torture, censorship, rape and executions in Iran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 141, Sinjura Andre kien ukoll għandha emenda bil-fom. Grazzi. Peress li hemm xi żviluppi pożittivi fir-Russja, nixtiequ ngħidu hekk. Strategy 31 demonstrations have been refused permission by the authorities. So Uh, the proposal is to lek il-proposta hija li imbidlu il-kliem so far u nsemmu data ta' Oktober 2010, Ottubru 2010. Aw min qed joġġezzjona din l-emenda favur kontra? Astenzjonijiet taddi. Issa l-emenda numru 9 votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni, nara l votazzjoni L-emenda ma' ddiċ. 17. Naddu għall-emenda 17, anzi l-emenda 16, tiskuża ruħu President, minnu favur, kontra, Astenzjonijiet jider li maddiċ. Naddu sal-votazzjoni ta' l-emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddiċ. Issa l-emenda 18, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 19, favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 23 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa l-emenda wieħed favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal votazzjoni kollha kemmi għal bozza riżoluzzjoni kif ġiet mibdula minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nifirħu l-rapporter. L-ordine del giorno rek. Issa fuq l-agenda għal votazzjoni fuq il-rapport ta' Surar Lakki fuq strategija ġdida l-Afganistan. Naddu għal votazzjoni kif ġiet proposta, naddu għal votazzjoni għal paragrafu 2, votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti issa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda taddi, issa paragrafu 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 13, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 30. L-Onorevoli Kil Nielsen trid tixtieq tgħaddi emenda bil-fom. Sinjura, għal-grupp tagħna rridu n-nemendaw l-ewwel kelma tal-aħħar sentenza tal-paragrafu 30 ġifiri minn flok welcomes nejdu. Non ci sono obiezioni. Voti. Eh, not. Memx oġezzjonijiet mela ngħaddu għal votazzjoni ta' paragrafu 30 favur kontra stensjonijiet taddi. 37 votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa niftħu l-votazzjoni għat-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. Issa, it-tieni parti tal-paragrafu 40 hemm tliet partijiet, votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 42 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 44 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddix. Paragrafu 52, votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Għattini tieni parti. Votazzjoni maluqa. Taddi. 53. Paragrafu 53. Minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 56. Votazzjoni maqsuma. Votazzjoni nominali. L-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 66 l-onorevoli Arla kirit jaddi emenda bil-fom, jek joġbok. Wara taħdidiet ma' gruppi politiċi oħrajn jina proponejt li nbidlu test tal-66 għal dan li ġej. Juhu nota il- servizz ta' intelligenza l ISI tal-Afganistan biex jizgura li l-Pakistan u koll ikollu rizultat sodisfaċenti minn kwalinkwa dividend li kunem. Bene, ci sono. Tajjeb, hemm oġezzjonijiet? Non ci sono 40 deputati. Memx 40 deputati. Quindi Quindi l'emendamento... Votiamo le... Naddu għal votazzjoni bl-emenda bil-fom. Minu a favur? Kontra. Votazzjoni nominali. Skużawni, tajt il-President. Memx 40 deputat mela għan votaw fuq l-emenda. Minu favur. Anzi, votazzjoni nominali għet jajdu li mela niftaħ il-votazzjoni, tajt il-President. La votazione è chiusa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 67, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni taddi. Paragrafu 71 l-onorevoli Jara Orlakki emenda bil-fom, jek jozbuk. Għattilet parti. Jiena niproponi li nbiddel it-test kollu tal-paragrafu 71 għal-tielet parti għal dan li ġej. Niżgura li l-forzi tal-ordni u l-minizja lokali kontra l-Talebani jintużaw għal skont l-ordni biex ikun hemm tolleranza zero għal telf ta' dawk li jkunu innoċenti għal ċivili. Ci sono obiezioni? Hemm oġġezzjonijiet? Quindi mettiamo in votazione. Mela naddu għal votazzjoni tal-paragrafu 71 erba' partijiet separati l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Ir-raba parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Mela, l-grupp tal-ALDE jiproponi li r-raba parti tal-paragrafu 71 isir paragrafu 71a. Hemm oġezzjonijiet? Le? Mela, naddu għal-votazzjoni paragrafu 72 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 73 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. taddi. 81 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. 88 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Paragrafu 89 votazzjoni maqsuma Votazzjoni nominali għall-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 93 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. taddi. Premessa G. votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa, premessa M, Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Naddu issa l-votazzjoni tal bozza riżoluzzjoni kollha kemmi min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Nifirħu l-rapporter. Issa skont l-aġenda naddu issa l-votazzjoni ta' rizoluzzjoni tal-Kummissjoni għal problemi ekonomiċi u monetari fuq il-mekkanizmu permanenti ta' ġestjoni tal-krizi għalli kun hemm salvagwardja tal-istabilta finanzjarja taż-żona tal-euro. Emenda tlieta minn huwa favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu tlieta, votazzjoni maqsuma minn l-ewwel parti minn huwa favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi It-tieni parti min huwa favur kontra astensjonijiet jider li maddiċ tajt il-President. L-emenda tminja minn huwa favur kontra astensjonijiet tad. Emenda disa min huwa favur. Anzi, tiskuża ruħa l-President hemm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 Issa l-emenda erba minn favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 5 minn favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda wieħed taqa. Naddu issa l-votazzjoni tal-paragrafu 9, votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali miftuħa għall-ewwel parti, anzi l-votazzjoni tal-ewwel parti votazzjoni sempliċi favur kontra stensjonijiet taddi it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi emenda 10 minn huwa favur kontra astensjonijiet taddi emenda 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għall-emenda 7 Minu favur kontra astensjonijiet taddi. L-Onorevoli Hughes qed jipproponi emenda bil-fom għall-emenda 12 jekk jogħġbu. Thank you, Madam President. I'd like to move this amendment. Grazie, Signor President. Għan nishtiq l amenda fissem Eh, soċjalisti l-EPP Liberali u l-ħodor tolbu l-Konsil Ewropew sabiex jagħti sinjal politiku li hemm bżonn għall-investigazzjoni fuq sistema futura tal-Eurobonds bis certifikazzjoni ċara tal-kondizzjonijiet li taħtom li nittib ta' kondizzjoni tkun beneficjarja għal stati membri kollha parteċipanti l-żona euro kollha kemm Ci sono obiezioni? Quindi eh, Memx oġġezzjonijiet mela ngħaddu għal votazzjoni l-emenda naġ, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Emenda taddi. Nista ngħaddu għal emenda 2 votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali l-ewwel parti miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa t-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Issa l-emenda 11. Favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 19, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 20. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Premessa C. Votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali miftuħa. All-ewwel parti. Anzi, mhux votazzjoni nominali ta' il-President tal-ewwel parti mela minu huwa favur. Kontra, astenzjonijiet tgħaddi, tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Premessa ġe votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu huwa favur. Kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti minu huwa favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Namlu verifika, tieni parti mela, tajt il-President. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, maddiċ, jek jġobkom għollu idejkom tajt il-President. Naddu għal-votazzjoni tal-rizoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Taddi, nifirħu l-rapporter. Issa skont l-agenda għanna l-votazzjoni ta' sitta mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni tal-Kod d'Ivoire. Naddu għal propost għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni ta' sitt gruppi politiċi memx emendi mela naddu għal votazzjoni tal-mozzjoni rezoluzzjoni komuni kollha kemmi minna favur kontra stenzjonijiet taddi. Issa skont l-agenda għanna l-mozzjoni għal rezoluzzjonijiet ta' erba eh, mozzjonijiet għal benessri ta' t-tġiċ tal-bajt. Hemm sitt gruppi politiċi li għamlu propost li għamlu abbozz mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni iżda ġiet irtirata minn huwa favur. Skużan, tajt il-President, l-emenda ħamsa l-ewwel. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet ta' ma taddix. Issa votazzjoni tal-paragrafu 1, wieħed, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti minn huwa favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika anzi. Ikka ġobkom. Votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu għall-emenda 2, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 6 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa naddu għal paragrafu 8 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Naddu għal votazzjoni tal-paragrafu 9 minn favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Paragraf l-emenda 3 minn ma favur, kontra, astenzjonijiet, mux ċar mela namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. L-emenda erba minn huwa favur kontra astenzjonijiet taddi. Jek iġobkom l-idejkom ħan nkunu nistgħu naraw tajjeb. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 14. Votazzjoni distinta minu favur kontra astenzjonijiet namlu verifika għax mux għattolli dejkom tajjeb tajt il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Premessa F minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Naddu għal votazzjoni tar mozzjoni ta' rizoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Sena tajba u l-milit tajjeb il-kulħat. Issa naddu għall-isqarrijiet tal-vot. Spiegazzjoni tal-vot. Nikolaj Klima.